dialogu kostruttiv ta' kif nistgħu nżidu it-kabbir u kif eh, l-ECB jista' jwaqqaf eh, il-finanzjament ta' ċertu attivitajiet li nitsu wkoll fost oħrajn kull eh, xogħol naturalment jibda bi kreditu. U għalhekk Sinjura Lagarde, jiena qed nappelalek biex tagħmel progress issa la darba għandek l-affarijiet fidejk l-ECB e għandu japplika t tassonomija tal-Unjoni Ewropea u javita dak li jikkawża dannu. Għandek tinkoraġixxi wkoll il-gvernijiet biex jinvestu b'mod sostanzjarju fis-sostenibilità biex aħna nieħdu vantaġġ mir-rati tal-immaxxijiet baxxi u mbagħad intellgħu din ir-rata ħalibek insaħħu l politika monetarja. Jiena m'għandix dubju illi l-ECB se jisfen iż zifna tiegħek jekk inti se timxi b'dan il-prinċipji. Grazzi ħafna, eh, Sinjura Evren Agne. Grazzi. Sur President, eh, Sinjura President u Sur Kommissarju, rapport dwar il-Bank Ċentrali Ewropew tal-2018 se nivotaw fuq u għada se jkun l-ewwel dokument li aħna se nittrasmettu għannom tal-Parlament Ewropew nittama li rakkomandazzjonijiet se jservu ta' bażi għal dialogu ta' spess mal-Kummissjoni u l-Kumitat ICON. Aħna rajna wkoll se jkollhom jiffaċċaw l-ekonomiji tagħna u l-Bank Ċentrali Ewropew fis-snin li ġejjin f'Jannar f'Davos waqt il-Forum Ekonomiku Dinji aħna semmejna l-ħtieġa li nsaħħu s-siber reżiljenza fl-Ewropa u fil-ħames l-akbar riski għall-2020 attak ċibernetiku kbir ħafna se jkollu konsegwenzi notevoli fuq l-ekonomiji Ewropej Għallek huwa iktar urġenti minn qatt qabel li l-inċeddu l-arkitettura ta' kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali f'dan ir-rigward iridu nfasslu strateġiji komuni u nużaw nagħmlu kull sforz koordinat sabiex niffaċċaw ir-riski maħluqa mit-trasformazzjoni diġitali. Ir-riski li qed niffaċċaw hija l-ewwel fażi, imma mbagħad il-fażi ta' wara tkun l-azzjoni rridu niggarantixxu l-infrastrutturi tas swieq finanzjarju nippromovu kooperazzjoni bejn il-banek ta' żoni tal ewro naf, Sinjora Lagarde, li nista inserraħ fuq fu li sabiex tiffaċċa kif suppost dawn is-sfidi. Grazzi, issa naslu għal proċedura Catch the Eye. Għandi 14 persuna li jixtuqu jitkellmu. U nista' nħalli disa minnhom jitkellmu fil-fatt. Se nibdew minn Titus Jorgios mill-Greċja. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja li Surma Fridis għar rapport eċċellenti tiegħu nirringrazzja wkoll il dawk li ħadmu miegħu. Jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Lagarde biex ir wol tagħha ikun wieħed ta' suċċess u għandha tkun iktar effettiva Missur Draghi u koll. Issa, għandi żewġ mistoqsijiet ma' numru li kien hemm diġà. Waħda minnhom għandha x'taqsam ma' sistema bankarja Griega. Aħna nafu li mill-2018 is-sitwazzjoni tjiebet, però napprezza kieku tista' tgħidilna naftiġ x'direzzjoni se nimxu eh, biha fis-sistema bankarja Griga u xi ħaġa oħra li diġa' qajmu l-kollegi l-oħra hi aħna għanna bżon investimenti addizjonali u kif s sur Draghi fl-2018 u f'okkażjonijiet oħra se jkonna intejbu il-kontenut tan-nefqa pubblika biex bekk tkun aktar effettiva. Forsi s-sinjura tista tikkummenta xi ftit aktar fuq din il-kwistjoni partikolari. Grazzi ħafna sal-kollega Marquez. Marquez jekk jogħġbok. Sinjura Marquez Margherita. Mikrofonu għal-kellim. Nifraħlek Mar Frides għal rapport tija, grazzi Sinjura Lagarde, il-kol nafu illi għanna bżon namlu progress sinifikanti fl-Unjoni Bankarja u fis-suq kapitali. Sissa l-progress kien bil-mod u limitat ħafna. It-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja eh, ma ġiex iffinalizzat għadu l-bot ħafna hemm bżonn rwol akbar ta' l-euro, però hemm bżonn rida politika biex nagħmlu dan. L-Unjoni Monetarja u Ekonomika għandha bżonn odda budgetarja illi tkun tista' tassorbi xokkijiet li jiġu minn barra is-27 stat membru L-ECB għandu rwol importanti hawnhekk u għandu rwol importanti mens ukoll biex jibdel e, e, biex waqaf tibdil fil-klima. L-ECB irrid jaħdem flimkien mal-istituzzjonijiet Ewropej kollha u l imsieħba l-oħra fid-dinja biex issaħħaħ l ewrop bħala e, munita ta' riserva speċjalment fl-organizzazzjonijiet internazzjonali fejn hija preżenti. Grazzi ħafna il-kollega Bakkerinen. Sinjur Pekerin. Mxaw? Mela, is-sur Grazzi. Ħanejt mill-ewwel, Sinjora Lagarde, il-kwistjoni tal-patt ta' tkabbir u stabilta u l-effett li għandu fuq l-ekonomiji Ewropej u biex dawn jinvestu fil-Green Deal imma l-istimolu fiskali li għanna bżon biex eh, eh, tejbu l-ekonomiji l-oħra tal-Ewropa. Mela, il-revizjoni ta' dan il pat il stabilta hija importanti ma l-ECB se jkollha rwol eh, uffiċjali biex tagħmel monitoraġġ ta' din ir-reviżjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir għaliex jekk aħna nixtiequ nagħmlu ekonomija dinamika Ewropea jiena nemmen il il-patt ta' stabilità huwa restrittiv kbir, speċjalment fejn jitlu l-gvernijiet biex huma jinvestu eh, fl-ekonomiji madwar iż-żona euro. Nixtieq li tħares ukoll lejn il-banek Irlandiżi u rati ta' interessi li qegħdin eh, jagħmlu fuq eh, eh, il-loans ta' djar u anki tal-kumpanija għaliex aħna qed inħallsu doppju ta' dak li ħalsu l-oħrajn fl-Ewropa f'dan il-qasam ta' djun ta' dar. Grazzi ħafna. Surġaw Ferrera. Grazzi President. Kif diġa eh, irrikonoxxejna hawnhekk dak li għamilna sissa ma nexinix intejbu l-ekonomija tagħna ma nafux meta teġiġi l-kriżi li jmiss. U naħseb meta tiġi se nkunu fl-istess post li konna fi ħaxar snin ilu dan għandu effett fuq il-munita komuni. Dawn il-miżuri mhux konvenzjonali għal darboħra juru kemm huma vulnerabbli ċertu pajjiżi ħafna minnhom ishom priġunieri tal-ewro. L-istess nies li qed jgħidu li għandna bżonn politika paġitarja għad kabbir huma l-istess nies li jinforzaw eh, regoli stinati li hemm fil-patt ta' stabilità u tkabbir. Mr. Um, Castaldo. Grazie, President, Zis kollegi triq lejn Unjoni Ekonomika Monetarja aktar soda għad fija ħafna problemi li għadna ma sebni soluzzjoni għalihom. Ġifieri hemm bżon li naħdmu flimkien biex insibuhom dawn is-soluzzjonijiet. Xi ftit progress li rar huwa vittmu tal-riformi li damu biex saru ċerti proġetti li ma tantx kienu ehm, kontroversjali ġew implementati minħabba il-vulnerabilità ta' zona tal-euro u l-komplija tal-edis biex inħarsu il-konsumaturi mir riski u għadda xi ħaġa meħtieġa fl-Unjoni bledis nistgħu nillimitaw il-frammentazzjoni finanzjarja u nagħtu rwol aktar kbir lil finanzjament u kapital privat. Immek aħna nibqgħu nisqu fuq il-riduzzjoni tar riskju eh, huwa żball ma nistgħux innaqsu r-riskju billi nagħmlu podrazzjoni fuq il-titli tal-istat għaliex imbagħad inħallu s sistema finanzjarja Ewropea iktar fraġli. Irridu nieħdu azzjoni għaliex il-prezz li rridu nħallsu jekk ma nagħmlu xejn ikun qares wisq. Is-Sur Kelly. Għetnu għos nara Sinjora Lagarta hawnhekk. u i flimkien ma' Sur Draghi għandhom jitfaħru tal-li f f'pożizzjoni stabbli. Aħna kellna elezzjoni fl-Irlanda U kienem il-kwistjoni tal-housing emmek, Sur Keller refera għarati ta' interessi ma' mux irrati ta' interessi bis, immanki ir-regola ta' kif wieħed jissellef mill-bank. U għanna situazzjoni fejn nies li huma e, b'livell ta' edukazzjoni tajjeb u b'impjieg tajjeb ma jistawx jeffordjaw jixtru dar. Anki fejn hemm il-provvista, din xorta qed tkun problema għal dawn in-nies u issa qed naraw ħafna nies li għadhom qed jgħixu mal-ġunituri tagħhom għaliex minkejja li għandhom impjiegi tajbin u għandhom livell ta' edukazzjoni tajjeb, xorta ma jistawx e, jaffordjaw jixtru dar minħabba dak li implementajna fil-banek tagħna. Hekk jogħġbok tista' tofrilna xi ħaġa f'dan il-qasam u ta' tiftit tama lil dawn in-nies illi bħalissa ma jistax japplikaw dak li nafu minn dejjem li jekk għandek xogħol tajjeb tkun tista' tixtri dar xi darba. Grazzi ħafna. Grazzi President. Grazzi President, grazzi Signora Lagarde, Vice President Dombrovskis, jiena l-ewwel net nixtieq nagħti l-appoġġ għal rapport ta' Kosta Smavrides huwa rapport eh, komplet u fih il-punti essenzjali Forsi xi ħaġa addizzjonali kif għal il-kellim tal-grupp soċjalista Sur Fernandez huwa il-konsiderazzjoni ta' strumenti ġodda jina naħseb huwa biss permezz tal-programm ta' xiri u fuq il-rati tal-interessi baxxi nistgħu naslu fejn irridu naslu l-għan tal-inflazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa inkondizzjonat u jrid jagħmel il-mandat tiegħu b'mod mingħajr kundizzjonijiet għalhekk dan l-istrument jista' jkun trasferenza eh, diretti li djar familji tal-żona tal-Ewrosa biex nagħtu spinta lil konsum u bekk nilħqu ilan ta' qrib imma inqas minn 2%. Grazzi. Tajjeb, mela issa jiena se nagħlaq il-proċedura tal-catch DI U sanaddu issa għas-Sur Dombrovskis, il-Viċi President tal kummissjoni is-Sur Dombrovskis. President, Signora President, Membri onorevoli, dan id-dibattitu ura li hemm konverġenza kbira fl-opinjonijiet dwar diversi aspetti tar-rapport u jiena qed nara li hemm ukoll xi ħaġa komuni bejn tliet istituzzjonijiet. Se nagħlaq billi insemmi l-punt li għandu x'jaqsam direttament mal-Kummissjoni r-rapport tal-aħħar inkoraġġixxa l-Kummissjoni u l-ECB biex jibdew skemi bħal pereżempju central Bank Digital Currency u biex jaħdmu flimkien. Il-Kummissjoni u l-ECB issa qegħdin janalizzaw il-benefiċċji potenzjali u dawk assoċjati ma' dawn l-iskemi għatfadal xorx jisir, pero dawn l-eżempji juru illi tlet istituzzjonijiet u dan jinkludi l-Parlament Ewropew verament jistaw jaħdmu flimkien biex niksbu riżultati. Inkomplu bitkabbir sostenibli fl-Ewropa hija l-mira tagħna. Grazzi ħafna, grazzi, Viċi President. Issa nagħti l-kelma lill-President tal ecb il senjora Christine Lagarde. U nixtieq nirringrazzjakom fl-istess ħin u nirringrazzja l-Sinjura għal dak li qalet il-bira fil-Komitat fi Franza x'kienet komunikazzjoni interessanti immens. Grazzi ħafna, Sinjura President, fidejk. President, membri onorevoli, ma konċ naf illi eh, kellin un um biex nindirizza din il-kamra u għallura skużawni tal-li bqajt bil eda u għallura jinsen imxiesa ma' regola li iskomandkom bejnietkom u sen un bil biex nkellimkom. Grazzi ħafna għal dan id-dialogu li kellna illum u parti kbira minn dak li aħna fl-ICB u fis sistema tal-euro nixtiequ ikolna jiġifieri dialogi ma' rappreżentanti tas soċjetà ċivili imma aktar importanti ma' dawk li jirrappreżentaw iċ-ċittadini tal-Ewropa, jiġifieri intom il-membri tal-Parlament li ġew eletti miċ-ċittadini tagħna. Dan huwa parti kbira mill-kontabilità li aħna għandna lejkom u permezz tagħkom lejn iċ-ċittadini Ewropej. Aħna għamilna xi ftit bidliet fl-aħħar xhur, però jiena qed inħares l qudiem lejn bidla partikolari e kif nkomplu naħdmu fuq l-istrateġija hija d dialogu kostanti li rrid ikollna u eh, anki wkoll l-outreach lejkom biex intom ukoll twaslu l ċittadini tagħna. U allura grazzi ta' dan ix-xogħol siwi li tagħmlu. Jiena xtaqt biss insemmi ftit punti mill-reviżjoni tal-istrateġija biex nindirizza ftit mill-punti li għamiltu intom. Uħud minnkom semmew il-politika monetarja u l-komponenti illi nużaw biex aħna nimplementaw il-politika tagħna u ilna namlu mill-2014. U għal dawk illi jargumenta il jargumentaw li din il-politika il-politika monetarja hija kontraproduttiva, jiena ninkorreġġihom iħarsu lejn l-impatt illi dawn l-odot mhux konvenzjonali kellhom fuq l-ekonomija. Jiġifieri fil-verità kellna tkabbir u kellna l-ekonomiji eh, madwar l-Ewropa illi kellhom prestazzjoni aħjar u kieku ma kienx għal dawn l-istrumenti eh, mill-politika mhux konvenzjonali kieku ma wasalniex hawnhekk. Issa, rridu naraw kemm sart kabbir fiż-żona euro imma il-basir tagħna qed jgħid illi eh, dan it-kabbir ta' Eh, kien ta' madwar 2.5 sa 3%. Min meta twaqfet l-euro u għamilna reviżjoni tal-istrateġija fl-2003 din ir-referizzjoni għall-inflazzjoni saret u dawn il-odot e, e, mhux konvenzjonali li użajna sa mill-2014 e, enu biex l-inflazzjoni iżżid ftit. Aħna xtaqna li kieku żdidet ikra iktar imma forsi stajna namlu dan kieku użajna odda u koll addizjonali ma dik li użajna forsi nofs punt punt perċentwali mish eh, riżultat ħażin għalfejn qegħdin bħalissa. Jina fakkarkom illi f'jannar l-inflazzjoni kienet ta' madwar 1.3 fil-mija u din ma kienieċ il-mira tagħna żgur, imma l-menu ftit aktar mid-basir ta' wieħed fil-mija li konna semmejna qabel. Dawn l-odot mhux konvenzjonali li użajna u l-istrumenti enu l-ekonomiji tagħna u qed ikomplu jgħinu l-ekonomiji tagħna qed inħarsu lejn il-volum u l-finanzjament il-ġodda li qegħdin jitwaqfu għal l-ekonomiji. Issa dan kemm fil-qasam tal-korporazzjonijiet kif ukoll fil-qasam eh, ta', ta djar Jina naħseb il-punt li għamilt inti dwar il-banek irlandiżi u kemm jiċċaġġjaw in-nies u xinu marrati tal-interessi hemmhekk, iva ħan indirizza din il-ħaġa. Imma il-volum ta' finanzjament għall-ekonomija żdied u kompla jiżdied. Rajtu xi kummenti riċentement dwar il-fatt illi dan il-kwantum qed jimxi ftit iktar bil-mod. Iva, fin-naħa eh, tal-korporazzjonijiet, iva, imma mhux għan-naħa tal-households. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan kollu kellu kellu effett pozittiv ħafna fuq l-ekonomiji tagħna u bħala parti mir-reviżjoni tal-istrateġija tagħna aħna se nħarsu eh, kemm konna effettivi, però se nħarsu wkoll lejn is-side effects eh, potenzjali eh, li dan jista' jkollu fuq ċittadini tagħna u fuq l-ekonomiji tagħna. Jiġifieri dan kollu se jsir parti mir-reviżjoni. Punt ieħor li xtaqt nenfasizza fil-qasir jiena ifokajt fuq il- l-odot politiċi moderni kif nistaw nkejlu u kif se kejlu il-benefiċċji kif ukoll l-effetti negattivi. E, Il-punt li ħolli xtaqt isemmi huwa it-tibdil fil-klima. Ħadd ma jista' isaqsi l-ICB sabiex e, e, jibidlu dak li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet u x'għandhom ikunu l-politiki. Jiena bħala e, ex-direttur tal-IMF ma nistax ma nfakkarkomx illi waħda mill-lodot importanti tkun li il-prezz it-tajjeb għal-karbonju. Din mhijiex xi ħaġa li l-ECB tista' tiddeċiedi l-ebda bank fid-dinja ma jista' jagħmel dan u allura bħala parti mir reviżjoni tal-istrateġija aħna nkunu qegħdin niddeterminaw kif u meta eh, l bidla fil-klima eh, u ġieda kontrija tista' jista' jkollha impatt fuq il-politiki tagħna. Jiġifieri jekk hux ħankollna l-mira tal-istabilità tal-prezzijiet u kif din ħadd taffettwa l il-miri tagħna, jew inkella l-ġestjoni tar-riskju fejn eh, ngħidu li aħna eh, responsabbli għaċ-ċittadini tagħna meta nħarsu anke lejn il-portfolios tagħna. Nkunu ċerti wkoll li l-prezzijiet huma ġusti. Il-bidla fil-klima hija marbuta mar-riskju tal-collaterals li għandna fil-portafolli tagħna u l-miżuri li tieħdew le. Jiġifieri dan ħajkun punt wieħed illi aħna nkunu qegħdin nikkonsidraw flimkien mal-aspetti tradizzjonali l-oħrajn. U fil-kontest tal-reviżjoni tal-istrateġija, President, aħna ħankunu qegħdin inkomplu bid-dialogu tagħna mhux biss magħkom imma anke mal-ekon u għaw ħafna membri mill kumitat li huma preżenti hawnhekk, ħankomplu b'dan id-dialogu u nixtiequ li ikun dialogu minn żewġ naħat. Mistax nsemmi il-risposti partikolari għal pajjiżi imma nista' nitkellem speċifikament imbagħad iktar qudiem minn dak il-pajjiżi. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa minnaħa tiegħi u minnaħa tal-Parlament nixċi nirringrazzjakom u nawguralkom għax-xogħol tagħna. Grazzi nistgħu qul tal punt bl-aħħar Mr. Missur Mavrides. Grazzi ħafna President, ħanitkellem fil-qosor jiena wkoll. Jiena nixtieq insemmi żewġ punti. Sinjura Lagarde, illum inti eh, eh, rajt illi hawnhekk fil-Parlament jista' jkollna ehm, idea differenti. U mbagħad meta nitkellmu fuq il-passat, is-Sur Draghi. Sur Draghi forsi ma kienx perfett, imma dak li ħalla warah kien li kien determinat li jisalva iż-żona euro u forsi anki jirnexxilu jisalva l-proġett Ewropew. Min però ma jistax ma jistax eh, jaffirlu ta' dan. Issa, semmejt iktar kmieni illum li aħna naqsmu l-istess opinjoni fuq l isfidi U naħseb li anka Sur Dubrovskis u l-Kummissjoni Ewropea naħseb ukoll għandha din l-opinjoni u allura naħseb nista' nkompli ma' dan Eh, li ċertu elementi eh, huma nieqsa. Naħseb li l-aktar l-akbar sfida għalina kollha hija li aħna naslu riżultati, riżultati għaċ-ċittadini tagħna u ntejbu l-ħajja tagħhom. ċertu affarijiet speċifiċi. Jiġifieri li jkollna l-Unjoni eh, Monetarja Ġifieri issa huwa fidejk, eh, Sinjura Lagarza biex ikun hemm konverġenza tal-ekonomiji. Nirringrazzjak ta' darbuħra tal-li kont hawnhekk fostna lum. Grazzi ħafna, hekk nikkonkluda dan id-dibattitu. U l-votazzjoni ser issir għada. Issa nistgħu nkomplu bil punti li jmiss fuq l-aġenda. il istqarrija tal il-Kummissjoni u l-Kunsill dwar il-ksur ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-miżuri restrittivi eh, fid-daw ta' sitwazzjoni tal-Venezuela. It-tħul illegali ta' persuni inklużi fil-lista ta' sanzjonijiet fit-territorju tal-Istat membru tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa tal-Kummissjoni nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Viċi President Borrell nixtieq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 lest Sur Borrell. Herr Borrell spricht in seiner Rolle als Hoher Beauftragter des Rates. Is-Sir Borrell ħajtkellem bħala il-rappresentantoli tal- tal Konsil u fisem il u wkoll nixtieq Naddik il-kelma, naddilek il-kelma. Grazzi, Sur President. An alleged breach of European Union sanctions currently palissa eh, sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq il-Venezuela u eh, dawn eh, id-daħlu fl-2017 bħala parti mill-isforz tal-Unjoni Ewropea biex ehm, jibdew bi proċess tajjeb biex twassala negozjati paċifiċi biex ikun hemm demokrazija u l-istat ta' dritt fil-Venezuela. Dawn il-miżuri kienu anki l-proibizzjoni tal-ivvjaġġar u eh, apparti minn hekk il-Viċi President eh, tal-Venezuela eh, ġi inkluż fil-lista fil-25 ta' Ġunju tal-2018. Il-proibizzjoni titlob lill unjoni Ewropea sabiex jieħdu l-miżuri biex niprevenu t dħul fil-territorju tagħna eh, minn dawn il-persuni fil-listi. Kif tafu hemm sejm ta' kompetenzi fil-kwistjonijiet ta' sanzjonijiet fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett, l-istati membri huma responsabbli f'kull każ eh, fil-implementazzjoni u l-verifika ta' sanzjonijiet fl-Unjoni Ewropea skont il-ġurisdizzjoni tagħhom. Eh, l-istati membri, kħan irġin nirrepeti, huma responsabbli fil-każijiet kollha tal-implementazzjoni u l-verifiki tal-sanzjonijiet adottati mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, meta ikun ksur ta' sanzjoni, pereżempju l-friżar tal-assi jew ikollok projbizzjoni tal-vjaġġar, huwa fidejn l-istat membru ikkonċernat illi jinvestiga u jiddetermina jekk dan kienx fil-fatt il-każ. Imbagħad fuq l-implementazzjoni ġenerali tas sanzjonijiet, il-Kummissjoni għandha r-wol ta' monitoraġġ għall-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri dejjem fil-kompetenzi tagħha dan huwa l-każ għal għal miżuri settorjali u għal friżar tal-assi imma mhux il-każ għal probazzjoni tal-vjaġġar jew inkella l-embargoes fuq l-armi. Nistgħu niddiskutu fuq l-adekwatezza politika eh, għall istati membri sabiex jagħtu din il-kompetenza lill unjoni Ewropea, imma din biex dan iseħħ irid ikun hemm bidla fit-trattat. Is-sitwazzjoni bħalissa hija waħda ċara. Il-Kummissjoni ma tistax tibda Eh, bil-proċedura ta' ksur dwar ksur tal-projbizzjoni tal-vjaġġar. Dawn il-projbizzjonijiet jittieħdu jisiru skont id-deċiżjoni tal-Kunsill u allura ma jaqgħux taħt il-liġi tal-Unjoni. U għalhekk il-Kummissjoni mhux se tagħmel mhux se tidħol fl-implementazzjoni u ma tistax tibda bil-proċedura tal-ksur. tal Bħala rappreżentant oli, fejn qed nitkellem min-naħa tal-Kunsill, jiena wkoll responsabbli li jkun hemm l-applikazzjoni konsistenti tal- tal-politika eh, komuni ta' sigurtà u għalhekk irridu naraw illi l eas e flimkien mal-Unjoni Ewropea fejn tkun kompetenti nitkellmu mal-istati membri konċernati dwar il-ksur biex bekk niżguraw illi dawn is-sanzjonijiet ikunu qed jiġu applikati b'mod komuni bejn l-istati membri eh, kollha. Nirringrazzjak, Sur President. Vielen Dank, Herr Kommissar Borrell Fontell. Wir kommen nun zur. Grazie, Sir Borrell. Nadu għad-dibattitu nibdew bis-Sinjura Monserrat għal minuta u President il-Venezuela u l-politika tal-Venezuela għanta xtaqsama dik dak li qed jiġri fi Spanja ta' Pedro Sanchez ukoll dana għallu fl-2016 u issa nafu li għalih din ma kienieċ kritika imma kien qed ifaħħar li l-omax l-lum Iglesias huwa viċi president tal-gvern u l-politika ċavista edha tħammeċ l-immaġni tal-gvern tiegħu il-gvern ta' Sanchez fetaħ il il-bibin tal-Europa għal-ċavizmu għaliex il-taqa mal-Viċi President Delci Rodriguez fit-territorju Spanjol jiġifieri fuq fl-Unjoni Ewropea u kisser il-sanzjonijiet illi l-Unjoni Ewropea edha tagħmel fuq dan il-reġim dittatorjali eh, illi qiegħed ikkasbar id-drittijiet tal-bniedem telef il-kredibilità kollha u mandom ikunu l-istituzzjonijiet Ewropej illi investigaw il-verità. Il-poplu tal-Venezuela huwa il-poplu ħabib tagħna għal miljuni ta' nies mill-Venezuela li huma maħqura minn Maduro li kellhom jaħarbu aħna rridu nkunu nafu l-verità u hemm bżonn li l-sistema ta' sanzjonijiet tkun irrispettata. L-Ispanjoli l-bqija ta' ċittadini Ewropew dan il-Parlament dejjem tkellimna favur il-libertà tal-Venezuela u għalhekk nitolbu lil kunsill tal-Unjoni Ewropea biex jara xċara biex toħroġ il-verità u li qatt qatt iktar ma jsir skandlu ieħor bħal dan li iħammar wiċċ l-Ewropa. Grazzi. Grazzi kollega Monserrat il-kollega Samoreno Sanchez. Grazzi. Senjura Monserrat, tiħu mistoqsija? Sur President, jina xtaqt insaqsi li Senjura Monserrat jekk eh, tarax li hija ħaġa tajba li tuża l-Parlament Ewropew bħala strument biex tattakka il-Gvern Spanjol alla volja taf li dan il-Parlament m'għandux kompetenza kif għadha kif attenti. Jekk eh, tajt il-IVA mela forsi eh, ta' min inqajmu affarijiet oħrajn li huma ta' interess nazzjonali li jridu jkunu jafuhom iċ-ċittadini bħal pereżempju li għall-ewwel darba żewġ presidenti tal-Gvern Aznar u Rajoy Għamnek il-President jinterrompi l-kellima. Jekk ma jimportax niġbidlek l-attenzjoni għal fatt li fuq il-mistoqsijiet u tweġibiet għal mistoqsijiet bil-Blue Code għandhom ikunu biss ta' 30 sekonda. Wara 30 sekonda naqtalkom il-mikrofonu. Dan huwa bżar flajnejn. Ftaħna l-bibin tal-Ewropa ċavizmu, intom tafu illi il-sistema tal-sanzjonijiet ksirtuħ u u issa intom għalfejn. Għalfejn aħna bħala Spanjoli qegħdin nitilfu l-kredibilità tagħna minħabba fikom. Għalhekk nitlu l-bukom illi tkunu intom dawk illi titbedu mill-populizmu u ċavizmu u li verament tiddefendu lill-Ewropa. Illum hawnhekk. So, jetzt folgt der Kollege Morena Sanchez. Tajjeb, kellim li mis, grazzi ħafna, President f'dan il-debattitu eh, il-kellima u ma Spanjoli u jena nishti ikkunnaf. għadkom tasbu illi dan u din hija diskussjoni Ewropea, mintomx qegħdin taqgħu għad xajt tridu tibqaw tużaw dan il-parlament biex tagħmlu oppożizzjoni zlejali lill gvern Spanjol, sinjuri tal-PP ta' Ciudadanos u ta' Vox, intom tħossukom li qed tkunu responsabbli bil-ħsara li qegħdin tagħmlu għall-immaġni ta' Spanja f'dan il-parlament intom ma taħsbux mank minuta fil-poplu tal-Venezuela dak li tridu huwa appoġġ, dialogu u eh, eh, għajnuna u mhux eh, konfrontazzjoni u ġlied aħna qegħdin infittxu soluzzjoni politika, demokratika u negozjata illi twassal elezzjonijiet ħilsa u ġusti. F'dan il mument f'dan il mument il-Parlament Ewropew se jagħmel dak li għandu jagħmel billi jibgħat missjoni elettorali jekk joġobkom talmu aħdmu f'dan il-Parlament u taqgħu xaċċajt. Herr Kollege Moreno Sanchez, gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen Wallace? Mr. Wallace. Grazzi, President. Nixtieq inkompli fuq dak l-aħħar kelliem. Qed ngħid li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel aħjar ħaġa biex tirrikonoxxi l-pożizzjoni ta' Spanja. Jiena Eh, kelli problema fil pożizzjoni ta' Spanja fuq ħafna aspetti tal-Venezuela, speċjalment ukoll eh, għall-Ewropej. Intom ma taqblux illi il rekonoximent ta' Guaido hija ta' problema hija ta' tal-mistija anke għall-Istati membri tal-Ewropa li ħafna minnhom eh, mhux qed jirrikonoxxu dan. ħa kollegi Sanchez. Breve, creo que lo dicho, il gobierno... Il-gvern soċjalista ta' Spanja huwa koerenti, aħna rridu nfittxu soluzzjoni mal-poplu tal-Venezuela kollu Id-differenza bejnietna hija dialogu u mhux il-konfrontazzjoni. Is-soluzzjonijiet nistgħu nsibuhom biss hekk għaliex il-poplu fil-Venezuela qed ibati. Aħna rridu naqduhom lil dawn il-Venezwelani u mhux nifirduhom u l-gvern tagħna qed jagħmel dak kollu li jista' biex tinsab soluzzjoni li tkun demokratika negozjata. Grazzi, kollega Moreno Sanchez, kollega Wallace. użajt il-kelma għabxajt, u n wissik biex ma terġax tuża. President, mux eh, se jkun faċli illi neleb dak laqallu soċjalisti, jiena kont kieku nishti illi inti bħala rappresentantoli kont eh, tieħu l-pożizzjoni tiegħek sew dan huwa dibattitu nazzjonali fuq il-leġittimità u l-kredibilità tal-politika barranija Ewropea fuq ir-rispett tal dan il-Parlament. Jiena ma nafx eh, kif tista tippermetti dak li qed jiġri hawnhekk hija ħasra. Ir-rispett għal dal-Parlament ifisser illi nirrispetta dak illi jixprunaħ. Aħna tlabna li nsaħħu l-isforzi u l-sanzjonijiet kontra Madura għalhekk meta stat membru jiddeċidi illi jikser ir-riżoluzzjoni ta' dan il-Parlament dan ikun qed jonqos mill-leġittimità ta' dan il-Parlament u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Kif l-oħrajn se jafdaw fl-Unjoni Ewropea meta laqqas biss l-istati membri tal-Unjoni jirrispettaw riżoluzzjonijiet li għaddu minn dan il-Parlament u l-istituzzjonijiet tiegħu. Irridu niftakru li dawn ir-riżoluzzjonijiet huma obbligu fuq kulħadd anke l-istati membri li l-Kunsill u anke l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha rwol li tiżgura li sanzjonijiet ikunu rispettati. U mhux biss huwa l-Gvern Spanjol illi naqas vera illi dak illi kisser il-deċizjoni li ttieħdet mill dal-Parlament u l-Kummissjoni m'għamlet xejn. Intom għamiltu xi ħaġa għattu għattu l xi ħaġa lil Maduro intom għamiltu xejn u inti minti ximħasseb u hawnhekk il-President jitfi il-mikrofonu tal-kellim. Maċ għandek il-kelma. Is-Sur Kanjas. Ich weise darauf hin, dass es meine ständige Praxis ist, Kollegen, den ich wegen überzogener Redezeit des Wort. Nixtieq infakkarkom illi min jaqbes il ħina l-lokata li min sentihom blue cards. Sir. Grazie, President. Memx raġuni għal fejn eh, najdu illi ksur ta' sanzjoniet ja' kompetenza nazjonali aħna għedin hawnhekk nitkellmu bejnietna u nitlob skuża lill kollega tal-li ħadna parti mid dibattitu tal-Parlament Ewropew, dibattitu illi qed isir bejn disa kelliema Spanjoli. Hija ħasra u rrid ngħid ukoll kolla, kollha illi Eh, meta kuna qegħdin nagħmlu hekk inkun qegħdin inwaqgħu l-immaġini tad-delegazzjoni Spanjola f'dal parlament u mbagħad messaġġ li rrid inwassal lill kollegi Ewropej tar-Renju Unit tal-Partit Popolari illi irridu jkunu jafu illi nirrispettom ħafna x'se nagħmlu issa kull darba li jkun hemm dibattitu f'xiwet mill-istati membri tal-politika nazzjonali noqogħdu nġibu hawnhekk, mela dal-parlament x'sens se nagħmluh aħna rridu namlu xogħol importanti u nkomplu bix xogħol importanti li jrid isir propju f'dan il-Parlament u mhux affarijiet irrilevanti. Grazzi ħafna, Sur Urtasun. Jiena dejjem hekk nimxi, għajt il-President, jekk kellim jiġi interrott, għaliex ikun qabess il-ħin allokat lilu jew lila, jiena mbagħad wara mhux se nippremjhom billi nerġa' nagħtihom il-kelma u nippermettilhom jagħmlu mistoqsija. Għalhekk, Sur Kanyas, jiena mhux sentik il-possibilità li tagħmel blue Iva, il-Sur Borrell għandu raġun li aħna l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill li l-ħin kollu eh, eh, jindaħal kullimkien hija eh, huwa intħil dwar ksur ta' deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li jimponi sanzjonijiet fuq ċerti kriminali li qegħdin immexxu din il-mafja komunista ta' traffikanti ta' droga fil-Venezuela ifisser li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn meta nkunu eh, qegħdin nindaħlu mela fil dak li qed jiġri fl-Ungerija, fil-Polonja, etc. U ma nistgħux ngħidu li dan huwa dibattitu Spanjol imma dwar ir-rispett il-rizoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed tiġi miksura minn gvern soċjal komunista li ilu xar fi Spanja u li diġà għamel appuntament bil-moħbi ma' reġimen eh, kriminali fit territorju Spanjol. Min jaf għaliex, min jaf taħt liema kondizzjonijiet u għalliema raġunijiet. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Tertsch. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Villanueva Ruiz. Il-kollega Villanueva Ruiz hija xi ħaġa verament grotteska u irresponsabbli li kull darba ninqdew bil-poplu tal-Venezuela ftit jimportakom dak li qed jiġri liċ ċittadini fil-Venezuela. Il-Venezuela pajjiż mifru, hemm bżonn ta' responsabilità, hemm sanzjonijiet li qegħdin joħonqu liċ ċittadini tiegħu. Mela, rridu nibatu messaġġ u ngħidu li fi Spanja aħna imħasbin dwar dak li għamel il-Ministru tagħna. Iva, eh, aħna ansjużi eh, eh, u l-bdewa ansjużi u koll u anke dawk il-ġenituri illi ma jistawx jaqlaw lejxin taħħom imma ma tantx qed narakom tiddefendu drittijiet tal-Ispanjoli illi qegħdin ibbatu minħabba l-elit Jiena najdilkom ħaġa waħda biss, il-pajjiż tagħna Spanja huwa ferm aħjar mill-iswed u l-abjad illi tridu kif tridu eh, titpinċu ħintom. Vielen Dank, Frau Kollegin Villanueva. Grazie, kollega Villanueva, Ruiz. Mux se jkunem iktar Blue Cards u il-kellim Limes, il-kellim Lopez Gil. Il-verità huwa li dan huwa dibattitu la fuq Spanja waqas fuq il-Venezuela imma din hija xi ħaġa dwar eh, li qed niddiskutu s-sanzjonijiet tagħna x'valur għandhom u l-prinċipji tagħna. Dawn il-funzjonament ta' pajjiż li jrid jirrispetta l-istat ta' dritt, it trasparenza u l-legalità dan l-aħħar sirna nafu kif il-gvern Spanjol kiser eh, kisser il-, il il-reġim ta' sanzjonijiet dawnu mezzi li jiprojbixxu dħul fit territorju Ewropew tal-Viċi President tal-reġim ta' Maduro, sanzjonijiet li jikkastigawhom biex jiksru id-demokrazija tal-li użurpaw l-Assembleja Nazzjonali. U din l-Unjoni Ewropea trid tidħol f'dawn l-affarijiet tara x'inhu jsir anke tuża il-grupp Relex u mbagħad tinforma lil dan il-Parlament. Ħadd m'għandu jkun il-fuq mill-liġi la poplu u lanqas il-gvern li jmexxih. Grazzi lill kollega Lopez Gil Is-Sinjura Gonzalez, grazzi President Iva fil-fatt dan mhuwiex dibattitu Ewropew imma dibattitu li suppost qed isir fil-Kongress fi Spanja. Intom qegħdin taqgħu ċaj tal volja tingħaqdu in huma ftit illi mintom se tilħqu maġġoranza fil-Parlament Spanjol. Jiena nitlob skuża mad deputati l-oħrajn illi qegħdin jisimgħu dibattitu li missa sar fil-Kongress fi Spanja il-forza politika ti għamanda biss 10 deputati u se tisparixxi għaliex l-statistika u l-inkjesti kollha juru li intom sinifikanti għalhekk sinjuri tal-Group Renew u ta' Ciudadanos ġibu soluzzjonijiet kostruttivi f'dan il-Parlament biex intaffu d-batija tal-poplu Venezwelan. Hemm bżonn li nfittxu soluzzjonijiet flimkien biex il-poplu tal-Venezuela ma jibqax xebati Il-Viċi President tal-Venezuela ma daħliċ fit-territorju tal-Unjoni Ewropea għalhekk ma man kisser ebda sanzjoni, ebra sanzjoni, tasbu li dana sejta jtaffi tal-poplu tal-Venezuela, aħna se nkomplu naħdmu u nfittxu soluzzjoni demokratika. U l-President jinterrompi l-kellima. mhux se jkun hemm blue cards fuq dan issa għal minuta il-kellim li jmiss mela, jiena l-unika stranjera, l straniera li qed nitkellem f'dan id debattitu naħseb li qed ikonna dan debattitu hawnhekk illum għaliex il-biraħ il-maġġoranza ta' dan il-parlament ivvota ivvota favorih u hija ħasra illi dan issa sar dibattitu bħalli kieku dibattitu nazzjonali Spanjoli Spanjol meta huma sanzjonijiet Ewropej u dawk li huwa meddet u għall kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Dan il-każ jgħat eh, jimmina l-kredibilità tagħna qudiem iċ-ċittadini fil-Venezuela li qed jistennew il-ġustizzja u l-appoġġ tagħna. Intom speċjalment dawk illi kienu hawnhekk fl-aħħar mandat żgur li tafu illi kull darba li konna diskussjoni fuq il-Venezuela dejjem ngħid l-istess affarijiet. Sanzjonijiet selettivi għaddew tliet snin biex il-Kunsill fl-aħħar ħalew il-pass. Is-sanzjonijiet selettivi huma għodda paċifika l l-iktar b'saħħitha li għanna sabiex namlu pressjoni fuq ir-reġim biex jinnegozja u iwaqqaf il-repressjoni violenta kontra il-poplu tal-Venezuela. Vielen Dank, Frau Kollegin Scharanzova. Gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen Garcia del Blanco? Do you accept the blue card? Taċċetta blue card? Kollega Kjoġbok. Mikrofonu għal-kellim? Grazzi, naċtaqt nistaqsi lill kollega illi kienet qed tilmenta illi dan id-dibattitu sar dibattitu Spanjol. U eh, kont qed ngħidlek x'kont qed tistenna wara kollox dan huwa dinja kwistjoni tal-politika nazzjonali li dan huwa dibattitu li missu sar fi Spanja fil-Kongress tagħna u eh, għaw grupp li ma jistax isib spazju politiku għalli innifsu nifsu qed juża dawn l-affarijiet eh, biex jiġbed l-attenzjoni. Hawnhekk il-President jinterrompi l kellim. Kollega Xaranzova, intom ivvotajtu kontra l-investigazzjoni fil-Kongress Spanjol. Illum Għalhekk qed ikonna id-dibattitu u kif diġà qatt din hija problema Ewropea li x-sanzjonijiet huma Ewropej u hija kredibilità Ewropea fir-rigward tal-ċittadini tal-Venezuela. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Haranzova, l-Onorevoli Lopez, minuta. Grazzi, President Iva, hija medda l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u ta' dan il-Parlament illi issa edha tikkontrolla x-xogħol edin qegħdin jagħmlu l-gvernijiet nazzjonali għax fuq daqqet nitkellmu hawnhekk illum huma l-istati membri u l-gvernijiet tagħhom illi applikaw is-sanzjonijiet kemm il-darba intqal dan fl-aħħar ġimgħat il-Kummissjoni Ewropea li iva għandha membri tal-PPE u anke tal-Liberali u għallu kemm il-darba din il-ħaġa l-istess messaġġ waslulna. U llum huwa ta' min niftakru dawn l-affarijiet illi f'dan id debattitu x'qed naraw illi intom ma tantx importakom eh, la Spanja waqas il-Venezuela. Intom ġibu hawnhekk biex eh, taħbu il-problemi li għandkom il-soċjalisti aħna se jkomplu jaħdmu favur il-Venezuela u ma rridux nużaw għal finijiet politiċi tbatija tagħhom hawnhekk hekk qed isir id-batija tal-poplu tal-Venezuela mhijiex għodda biex noqogħdu nagħmlu il-politika Spanjola hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Fin tanka kolleg Lopez. Grazzi ħafna kollega Lopez. Sir Couch, għandek għandu jixtieq jagħmelek mistoqsija taċċetta? Le, tajjeb wis. Tajjeb, mel-issa ngħaddu għal-kaċ tijaj? Għandi iktar talbiet tal-kelma milli għandna ħin biex nieħdu, jiena sen nati il-kelma lil kellima Spanjoli, nibda l-Onorevoli Lopez Aguiar. Jiena mill-gżejjer tal-Kanari u għandi għal-qalbi ħafna il-poplu tal-Venezuela. parteċipajt dejjem fil-diskussjonijiet fuq il- fuq il-Venezuela. Dejjem appoġġajt ir-riżoluzzjonijiet li jridu jwaslu bidla demokratika fil-Venezuela ma dana mhux dibattitu fuq il-Venezuela u d-batija ta' ċittadini tiegħu imma huwa fuq Spanja imressa hawnhekk minn dawk li huma fil-minorenza tal-Kongress tad-Deputati u jippruvaw jibbanalizzaw u jkomplu jimmultiplikaw fid-diskussjonijiet fuq il-Venezuela iddaħlu kwistjonijiet tagħhom xejn ma jagħmel tant ħsara lill-Parlament Ewropew il-kredibilità tiegħu bħala innu qasta għaqda fil-Parlament Ewropew tippruvaw tikkritikaw il-Gvern ta' Spanja minħabba id-batija waqt diskussjoni fuq id-batija tal-poplu tal-Venezuela. Mela, għawx għal ridikolu ejnu lill-poplu tal-Venezuela u toqodux semmu affarijiet hawnhekk illi m'għandhom xjaqsmu xejn u li servu biss biex jikkritikaw il-Gvern Spanjol. Grazzi, kollega Lopez Aguiar, l-Onorevoli Tell. Kollegi Kella. L-Onorevoli Kella, ek joġbu. Ne, għax er nixta? Mux iħataw, tajab wis, l-Onorevoli Ferrera. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. li kiko għatem bżon ta' dan id-dibattitu se twassal għal inqas kredibilità. Qed naraw illi qed jiġi użat kollox sabiex jimxu ma l-idejat irrazzjonali tagħhom. għeddin eh, għeddin jitkellmu fuq id diaspora fil-Venezuela u koll u mux għet jirrekonoxu gvern li rebaħ elezzjoni wara l-oħra u għedin jappoġġaw il pupazz ta' Trump li ma rebaħx. Kull min qed jagħmel dan huwa moċċar eh, mimli mibeda u l mibeda Eh, twassal għal fatt li eh, toħloq ħafna ħsara. Grazzi ħafna Sur Ferreira. Ikellimni mess. Kollega Reħo. Grazie. Grazzi. Grazzi, Sur President ma nafx intom imma da dibattitu qed nieħu l-pressjoni li qed qudiem eh, tifel żgħir illi kisser il-ġugarel tiegħu bekk biss nista' nifhem illi gvern parlamentari li tellef l-elezzjonijiet ġenerali qed jipprova jżomm miftuħ dibattitu li anke l-Kummissjoni Ewropea taf illi huwa magħluq. U jaħasra ħasra li naraw li fil-waqt li gvern tagħna qed jagħmel forza biex il-familji tal-ħaddiema Eh, eh, jiexu aħjar is-saħħaħ il-servizzi pubbliċi ġielet kontra eh, il-sentiment kontra l-Unjoni Ewropea ehm, jgħat sempliciment issa ehm, hemm dawn il-fanatiċi hawnhekk. Jiena nitlobkom tamlunna pjaċir u frankalna d-dbatja li nqodu nisimawkom, kun urru ftit iktar responsabilta, ftit iktar xogħol għall-interessi tal-poplu tagħna. Grazzi. Vielen Dank zum Abschluss des Sketch die eye Frau Kollegin Deli. Kollega Deli pala laħar kellim ta' til-Catch di. Grazzi, President, jina naħseb illi dimma ta' mil sens qed nitkellmu dawn l-affarijiet Eh, u kellna kritika fuq il-gvern Spanjol f'ta' situazzjonijiet eh, situazzjonijiet ħażina u meta jagħmlu xi tajba ngħid kemm huma tajbin. Kif taħsbu li din is-sitwazzjoni se tiġi solvuta? Aħna hawnhekk għandna nkunu qed indiskutu s-sitwazzjoni fejn nappoġġaw l-President li ġie mażul Gwajdo fejn kien hemm kudetata mill-Istati Uniti u kien hemm problema tal-Unjoni Umanitarja, aħna hawnhekk suppost qegħdin inħarsu lejn l-impatt tas-sanzjonijiet fuq il-nies tal-Venezuela, id-batijiet illi ħolqu dawn is-sanzjonijiet. Din hija xi ħaġa illi m'għandniex naċċettawha għandna inwaqfu din il-ħolma kera. Jiena nikkondanna l-inizjattivi llum illi għadna biex biex nwaqfu dan il-proġett. Grazie ħafna. Mela. Grazzi kollega Daily. Issa hekk ispiċajna bil-proċedura tal-catch tijaj u nistaw ngħaddu għall kummissarju Borrell Fontels. Ir-rappreżentant Oli. Signor Presidente, Grazzi ħafna sur President. Fil-fatt, dawn huma veru sanzjonijiet Ewropej, iżda skont il-regoli Ewropej l-implementazzjoni ta' dawn is-sanzjonijiet u l kontroll li dawn qegħdin isiru hija responsabilità tal-istati membri din ukoll hija regola oħra tal-Unjoni Ewropea jew le biex inbidluha irridu nbidlu t trattat Intom tafu jew suppost li tafu tajjeb illi dawn ir-restrizzjonijiet u proibizzjonijiet fuq li vjaġġar huma deċiżjonijiet tal-Kunsill. U għalhekk ma jaqgħux taħt il-kontroll tal-liġi Ewropea mhumiex liġi tal-Unjoni għal ċittadin normali, ċittadin li mhuwiex espert f'dawn l-affarijiet jista forsi jiskanta emmintom mus suppost li tiskantaw? Għalfejn qed tiskantaw hija deċiżjoni tal-Kunsill u bħala tali dina mhijiex union law u għalhekk il kummissjoni m'għandix rwol, m'għandha ebda rwol fil-kontroll u fl-iżgurar tal-applikazzjoni tagħha ma tistax tibda proċedura tal-ksur. Intom wara kollox membri tal-Parlament Ewropew, supposta fuqhom dawn l-affarijiet għal qed tiskantaw qed tiskantaw veru. Mela lura aħjar tibdaw tistudjaw ftit għaliex tammu mhumiex affarijiet li għandkom tiskantaw bihom. Hija deċiżjoni tal-Kunsill le li deċiżjoni tal-Kunsill mhijiex Union Law intom dana ta' fuq tajjeb u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tindaħal u laqqas tista' tibda proċedura ta' ksur u skont ir-regoli tagħna wkoll aħna għadna li huma l-istati membri li jridu jiżguraw illi dawn l-istazzjoni tkun implementati jiġifieri regola Ewropea li jrid japplika stat membru u li l-applikazzjoni tagħha jrid ukoll jikkontrolla u jassigura l-istat membru. Jiġifieri fex muntomx qegħdin tifmu hawnhekk għaliex jekk jiena qed nagħmel sens allura mela intom mintomx qed tagħmlu sens. Grazzi, Sur President. So weder Kommissar, die ta' ist damit Mela, ek nistaw nikonkludu dan id-dibattitu. Issa inkomplu bil dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni, ir-Rappreżentant tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika sigurtà. Eh, nitkellmu fuq il-pjan tal-Istati Uniti għal Lvant nofsani, reazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'konfirmita ma' liġi internazzjonali.